Bonġu lil kulħadd niftaħ is-seduta l-ewwel punt fuq l-aġenda u għad-dikjerazzjonijiet minnaħa tal-Kunsill u l-Kummissjoni l-preżentazzjoni ta' programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Kroata. Infakkarkom illi tistgħu tużaw kemm is sistema standard kif ukoll sistema elettronika biex intom titolbu li titkellmu matul il-proċedura catch DI u anka titolbu li saqsu mistoqsija permezz tal-karta il-blu. Nista immedjatament nistieden lill president Plenkovic biex jintroduċi d diskors tiegħu jekk jogħġbok. Grazie Davide, poštovani predsjedniče. Grazie ħafna, Sur President. Viġi Presidenti, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjura President tal-Kommissjoni Ewropea eżis kollegi għalija huwa pjaċir kbir li qiegħed hawnhekk foskom fih dan il-Parlament Ewropew biex nippreżenta l prijoritajiet ta' l-ewwel Presidenza Kroata. Naħseb li dan huwa mument storiku għall Kroazja u għaċ-ċittadini kollha Kroati. 13 sena ilu kan 30 sena ilu kan l-ewwel elezzjonijiet ħielsa. U erġajna ksibna s-sovranità u l-Kroazja reġgħet sabet posta fil-mappa politika Ewropea. Jiena verament kuntent li għandi l opportunità illi nkellimkom lejlet il- l-anniversarju tal-indipendenza tal-Kroazja. Aħna ksibna l-indipendenza f'ċirkostanzi diffiċli ħafna matul eh, gwerra aggressiva u soldati tagħna irnexxilhom jeħilsu lil pajjiżna 20 sena ilu Umbat aħna bdejna nwittu triq għal demokrazija integrazzjoni. Sitta sitt snin u nofsilu, il-Kroatja saret membru tal-Unjoni Ewropea. Il-Kroatja kienet gwidata fir-riformi li implementat mill-imsieħba Ewropej u qed nistenna bil-ħerqa li aħna jkollna kooperazzjoni ta' suċċess u siju jamatu l-sitxur li ġejjin mal-Parlament Ewropew bilan illi aħna nuru liċ ċittadini tagħna li jistgħu jiksbu benefiċċji tangibbli minn sħubija fl-Unjoni Ewropea. Hemm bosta affarijiet importanti li aħna rridu nagħmlu. L-ewwel nett illi nagħmlu progress fuq il-qafas multianwali finanzjarju li jintlaħaq ftehim f'waqtu fuq il-qafas finanzjarju kollu kemm hu f'matul is-seba' snin li ġejjin ħadkun priorità lina. L-MF fl l-MFF aħna għandna nissodisfaw l-istennijiet taċ ċittadini tagħna kollha fl fl-istati membri kollha. Għal din raġuni jridu nkomplu niffinanzjaw il-politika tal-bidja u tal-koeżjoni iżda fl-istessin jridu nkunu kapaċi niffaċċjaw ħafna mill-problemi l-ġodda l-Unjoni Ewropea qiegħda tabba twiċċa magħhom. Importanti li niżguraw li aħna nibqgħu maqodin u fl-istess ħin nirrispettaw id-differenzi li għandna differenzi ekonomiċi, soċjali, demografiċi. Fl-istess ħin, l-Ewropa għandha tkun iktar effettiva u viżibbli fuq livell globali u biex nagħmlu hekk irridu nieħdu azzjoni minnu fih. Ma nistgħux nibqgħu nipposponu l-azzjoni u l-implementazzjoni tal-programmi Ewropej mis-sena 2021 l qoddim inkella ħan iddiżapputtaw iċ-ċittadini tagħna. Flimkien mal-President tal-Kunsill Ewropew aħna ħankomplu bid-diskussjonijiet fil-kuntest tal-MFF fuq l-ola livell politiku maħniex ħanqtaw qalbna biex aħna jirnexxina nirkisbu progress matul il-presidenza tagħna. Minħabba li jekk nagħmlu hekk aħna nkunu nistgħu niffinalizzaw il-pakkett leġislattiv tal-MFF u jibna koperaw mal-Kumitati tal-Parlament Ewropew ukoll. Aħna qed nisimgħu nifhmu t tħassib tagħkom messaġġi u dak li intom qed tistennew minna issa naħsbu li importanti ħafna li aħna nkomplu bid-diskussjonijiet u negozjati fuq kull livell ħalli nagħmlu progress fil-kuntest tal-files kollha. U fil-kuntest ta' dan lan aħna naqblu illi għandna għan komuni minħabba li jekk infallu kollha kemm aħna Aħna maħniex eh, ħa nkun iktar b'saħħitna, ħana tu iktar seta lil dawk li jridu jdajfu lill-Ewropa, ma nistgħux nippermettu li jiġri hekk. Wara ir-ratifika tal-ftejim ta' irtirar mill-Unjoni Ewropea tar-Renju Unit aħna rridu niffinalizzaw issa l-proċedura ta' ratifikazzjoni mingħata tal-Unjoni Ewropea u f'dan il-kuntest eh, pass importanti u kruċjali huwa l kunsens minħata tal-Parlament Ewropew. Il-Presidenza Kroata fil-kontest tad dikjarazzjoni tar relazzjoni tal-ġejjieni u l-linji gwida tal-Kunsill Ewropew ħa taħdem iktar biex tadotta minnu fih mandat min-naħa tal-Konsill li jkun wieħed komprensiv għan negozjati għabbażi tal-proposti min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea. Minkejja li aħna ħankunu mdejjin ħafna li ħanaraw li ħajkun hemm stat membru ħajitlaq mill-Unjoni Ewropea, aħna għandna storja twila ta' ħidma flimkien. U allura dan għandu jkun bidu ġdid biex nibnu relazzjoni tajba mill-qrib r renju Unit li tkun bbażata fuq interess reċiproku fuq rispett u level playing field, speċjalment fl-osma tal-kummerċ, sigurtà u politika settorjali oħra. Iżda dan il-perjodu transitorju ta' 11-il xahar huwa perjodu qasir ħafna allura ħajkun hemm bżonn ta' rida tajba u ħafna xogħol minn żewġ naħat biex dawn negozjati waslu għal ftehim li jkun tajjeb għaż-żewġ naħat. Issa, li dwar ix-xogħol li aħna ħanamlu fil-kuntest tal-Balkani tal-Punent aħna ħanorganizzaw ukoll summit u ħaniftħu l negozjati mal-Maċedonja tat Tramuntana mal-Albanija aħna nixtiequ illi l-istati membri jappoġġawna biex niftħu l negozjati ta' sħubija ma' dawn iż-żewġ pajjiżi. Fil-kontest tar rapport li għandu joħroġ minnaħat tal-Kummissjoni Ewropea aħna rridu nerġgħu naraw u nirrevedu l metodoloġija tal- tal-subija ta' tkabbiru f'dan il-kontest huwa importanti ħafna li aħna nżommu mal-prinċipji politiċi, il-prinċipju tal-benchmarks u anke l progress individwali ta' kull pajjiż li jkun kandidat u nanalizzaw ir-riżultati li jkunu kisbu u s-subija fl-Unjoni Ewropea ħajkun l-għana ħari tan negozjati li ħajinfetħu naħseb li dan għandu jibqa fil-qalba tal-politika ta' tkabbir u aħna verament kuntenti li l-Parlament Ewropew adottaw riżoluzzjoni f'Ottubru tas-sena li għaddiet u appoġġajna wkoll l-iftuħ tan-negozjati mal-Albanija u l-Maċedonja tat Tramuntana. Minħabba illi Meta għamilna hekk, il-Parlament Ewropew reġa kkonferma illi lest li jkompli ħaddan politika ta' tkabbir kredibbli għall-Unjoni Ewropea. Is-summit eh, f'Zagreb li ħajsir f'Mejju ħajsir 20 sena wara l-ewwel summit li seħħ f'Zagreb illi kien eh, summit dedikat għall perspettiva Ewropea ta' dan tal-pajjiżi ta' dan ir-reġun. Dan is-summit kien inkluda wkoll il-Kroazja li llum il-ġurnata huwa l-unika pajjiż li nexxielu fl-Unjoni Ewropea. Il-Kroazja issa għandha f'idejha l-Presidenza tal-Kunsill u naħseb li l-eżempju li nistgħu nagħtu ħajati lis-summit illi nagħmlu f'Zagreb eh, ċertu importanza simbolika u għal din raġuni aħna nixtiequ li nibatu messaġġ b'saħħtu lill-imsieħba tagħna fiż-żona fir-reġjun tagħna tal-Ewropa illi ngħidulhom li jekk ħadd komplu għaddejjin bir-riformi jkollkom suċċess fl-implementazzjoni tagħhom ta' dawn ir-rapporti aħna żgur illi nistgħu nilqawkom fl-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Ewropea ħatenkom biex tilħqu l-anijiet u tiksbu dawn il-passi biex ikun hemm iktar integrazzjoni fil-networks ta' infrastruttura u anke permezz ta' dijalogu politiku fuq l-ogħla livell u anke billi aħna nkomplu nippromovu l prinċipji u l-valuri Ewropej. Li nistabilixxu l konferenza fuq il-ġejni tal-Ewropa aħna naħdmu fuq dan il-lan kemm jista' jkun malajr u għabbażi ta' deċiżjoni min-naħa tal-Kunsill ħankunu nistgħu nikkonkludu ftehim interistituzzjonali malajr kemm jista' jkun ħallibek niskuraw illi jkun hemm bidu malajr kemm jista' jkun ta' din il-konferenza importanti illi il-Kunsill Parlament u l-Kummissjoni jassumu r responsabbiltà fir-rigward tal-għanijiet ta' din il-konferenza u kulħadd ikun rappreżentat eh, fuq l-istess livell. Il-konferenza għandha wkoll tiggarantixxi l-implementazzjoni tal-Istati Membri kollha tal-Parlamenti Nazzjonali u anke parteċipazzjoni sieħa minn ta' ċittadini, speċjalment taż-żgħażagħ. Għandha tkun konferenza miftuħa u inklusiva u għandha tkun iffukata fuq il-programm strateġiku tal-Unjoni Ewropea u fuq il-politika fuq l-linji gwida politika wkoll tal-Kummissjoni Ewropea li eh, qegħdin joffrulna gwida fuq l-iktar affarijiet li jinteressaw il-ċittadini tagħna. Aħna kuntenti ħafna illi ħatkun il-Kummissarju Kroata Dubravka Swiċċa li ħat kollha l-kompitu li illi tħejji din il-konferenza. Din konferenza ħatati opportunità ġdida l-Ewropa biex toqrob iktar lejn iċ-ċittadini tagħha u biex tibda dijalogu ċar u miftuħ ħalli kulħadd jifhem x'inhu ta' importanza kritika. U naraw ukoll x'wassal għal Brexit u għalfejn hemm Ewropej oħrajn fi stati membri oħrajn li qed isiru iktar eh, xettiċi. Rridu nifhmu wkoll x'qiegħed jekkawża żieda tal-populiżmu u dan is-sentiment ta' stmerrija kontra l-Ewropa. Importanti wkoll li nagħtu widen l-ċittadini ħalli naraw u ma xixtiequ ħalli bekk aħna nippruvaw nissodisfaw l-istennijiet tagħhom. Sinjuri, il-Kroazja qiegħda issa tieħu fidejha l-Presidenza tal-Unjoni Ewropea bbażi ta' erba' pilastri importanti. Aħna nixtiequ illi jkollna Ewropa li tkompli tiżviluppa, nixtiequ illi jkollna żvilupp inklusiv u sostenibbli li jqis il-karatteristiċi speċifiċi u ħtiġijiet speċifiċi ta' kull reġjun u kull pajjiż. U biex nagħmlu hekk aħna rridu nkomplu żviluppaw politika illi tkun tista' toħloq kundizzjonijiet ta' ħidma li jkunu tajbin biex inkomplu wkoll nisiltu kontra l-bidla tal-klima. Ħana attenzjoni speċjali lil New European Green Deal, ħalli bekk niddiskutuha fil-bosta livelli u kumitati differenti tal kunsill ħalli bekk niskuraw li jkun hemm il-finanzjament illi hemm bżonn. Aħna iddiskutejna dan mal-Kolleġġ tal-Kummissarji matul iż-żjara uffiċjali il-ġimgħa li għaddiet f'Zagreb. Aħna nixtiequ li jkollna l-newtralità tal-klima sas-sena 2050. L-Aġenda Diġitali, investiment fir-riċerka u l-iżvilupp, kif ukoll iktar aċċessibilità għal tagħlim matul il-ħajja ta' kwalità tajba l-possibilità li kulħadd jista' jikseb ħiliet ġodda dawn ma' affarijiet verament importanti għall kompetittività Ewropea u l-kompetittività ħad tkun kruċjali għall eh, garanzija ta' tkabbir għalhekk irridu niżviluppaw suq tax-xogħol li jkun adattat għall bidli demografiċi u l-bidliet u l-isfidi li ħanfaċċaw fil-ġejjieni. Jiena naħseb li lan ewlieni tagħna għandu dejjem ikun illi ntejbu il-ħajja ta' ċittadini naraw illi nibnu aħna soċjetà dinamika u iktar b'saħħitha. Parti minn hekk Ewropa li tkun tista' eh, tibni iktar mm, pontijiet Importanti li nużaw ukoll il-potenzjal tal-infrastruttura u tal-ċittadini tagħna l-connectivity hija xi ħaġa verament importanti biex aħna niksbu iktar koeżjoni territorjali bejn l-istati membri għalhekk aħna nixtiequ li nkomplu niżviluppaw l-infrastruttura tat trasport tal-enerġija u eh, dik diġitali biex inkomplu noffru pontijiet ta' ċittadini biex eh, jħossuhom iktar maqudin anke l-edukazzjoni, kultura u l-isport. Dawn huma qasma li ħanatuhom importanza kbira minħabba li dawn huma qasma li jirriflettu l eh, laqda tagħna wkoll. Ewropa illi tista' toffri post sigura ċittadini biss, tista' tipprovdi ambjent paċifiku għaċ-ċittadini tagħha u f'dan il-kuntest importanti illi jkollna protezzjoni effiċjenti tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. U allura bekk iridu nkunu nilqgħu aħjar għal teddidit li ġejjin mill-barra għal teddidit ċibernetiċi u ibridi u għal din raġuni hemm bżonn li jkollna soluzzjoni komprensiva għal politika tal ażil u tal-immigrazzjoni tkun effettiva. Ħanibqgħu effukati biex niżviluppaw l-Unjoni Ewropea ħalli tkun tista' toffri żona ta' ħelsien sigurtà u ġustizzja bbażi tal-valuri tagħna tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt. U għal din raġuni beħsiebna li nadottaw linji gwida strateġiċi ġodda fil-qasam tal-ħelsien sigurtà u ġustizzja u dan ħajkun qed mill-priorità tagħna. L-istat ta' dritt huwa mill-valuri ewlenin. U aħna beħsiebna illi jkollna eh, protezzjoni promozzjoni tal-istat tad dritt u fl-istess ħin insaħħu eh, dialogu eh, fil-fihdan l-laqda tal-istati membri. Ir-raba punt, l-Ewropa li tista' tinfluwenza fuq il-livell internazzjonali. L-laqda ta' bejnietna tista' tkun l-iktar ħaġa b'saħħitha l-Ewropa għandha titkellem bleħen iktar għoli, għandha tinstema iktar fuq il-livell globali f'din id-dinja multipolari. Jiena naħseb illi għandna jkollna wkoll dijalogu miftuħ mal-ħbib tagħna tal-Amerika u l-alleati tagħna. L-ambizzjoni tagħna għandha tibqa' illi aħna nkunu attur globali iktar b'saħħtu u nużaw il-kapaċitajiet u l-istrumenti tagħna fih dan azzjoni konġunta anke nikkomplementaw din l-azzjoni flimkien ma' dak li tisir min-naħa tan-NATO. Importanti li nżommu relazzjoni tajbin maċ ċina, mar Russja, mal-Indja, mal-Ġappun. Abbażi ta' rispett reċiproku u nkomplu niżviluppaw il-politika multilaterali. F'bosta oqsma politiċi mill-bidla tal-klima għall kummerċ għal tifrix nukleari l-Unjoni Ewropea għandha l-possibilità unika biex niksbu l kompromessi meħtieġa u solvu kriżijiet. It-tensjonijiet fil-Lvant nofsani sitwazzjoni komplessa politika u tas-sigurtà fl-Iran u l-Iraq u l-sfidi l-ġodda fiħdan ir-reġjun tal-golf dan kollu jirrikjedi li aħna nieħdu azzjoni b'mod attiv u kreattiv u mmexxu b'mod li huwa ret ħafna. Aħna nappoġġjaw ħafna l għanijiet ta' żvilupp eh, sostenibbli tal-ġnus eh, maquda u għandna waħna l-ikbar donatur ukoll tal-għallajnuna internazzjonali ta' solidarjetà u allura rridu eh, nżommu relazzjoni mill-qrib ukoll mal-pajjiżi tal-Karibew tal-Paċifiku dawk Afrikani u ħanorganizzaw ukoll is-summit ta' sħubija tal-Vant. Sinjur intom taf l-Unjoni Ewropea da taffeċċja ħafna problemi hemm bosta għatturu li qegħdin joffru tweġibiet li huma wisq faċli u li suppost ħaj waslu għal soluzzjoni mill-lum għal iżda dan ħafna drabi jkun ibbażat fuq informazzjoni falsa. L-istennijiet taċ ċittadini tagħna dejjem qed isiru e, iktar e, importanti rridu noqorbu iktar lil ċittadini tagħna, nisimgħuhom u ma nistgħux nitilfu l-opportunità li nagħmlu iktar favur iċ-ċittadini tagħna, rridu nippromovu wkoll il gwaljanza l-inklusività u s-solidarjetà u nsaħħu d-demokrazija Ewropea bħala wieħed mill-valuri ewlenin fuq il-livell globali. Għal din raġuni għandna bżonn ta' Ewropa b'saħħitha f'din id-dinja mimlija sfidi u problemi. Grazzi. Grazie, Presidente Plenkovic. Grazzi ħafna. President Plenkovic talli wkoll indirizzajt dawn is-suġġetti kollha importanti Ewropej, grazzi. Issa nistieden lill President von der Leyen biex titkellem jekk jogħġbok. Grazzi ħafna Sur President, eh, membri onorevoli. Huwa pieċi kbir li jiena qed narawkom qed narak hawnhekk issa fil-bidu tal-Presidenza Presidenza Kroata kien ftit jeminu illi aħna stajna ngawdu minn din l-ospitalità eh, eċċellenti min-naħa tal-Kroazja. Għattajna 24 sija verament eh, sbieħ fil-Kroazja u rajna xi kontribuxxiet eh, il-Kroazja permezz ta' sħubija tagħha f'dan l-aħħar ftit snin ukoll assistejna għal performance vera sabiħa fit-Teatru Nazzjonali nirringrazzjakom tal-ospitalità illi offrejtulna nasb li huwa mument speċjali ħafna li nkun hawnhekk biex nisma lill prim Ministru jitkellem fuq il-Presidenza Kroata hawnhekk fil-qalba tad-Demokrazija Ewropea minħabba li naf Andrej illi hawnhekk dan din l-istituzzjoni huwa post li huwa l-qalbek ħafna u ma naħsibx li hemm ħafna li jistgħu jgħidu illi li kienu trejni tal-Parlament Ewropew mbagħad kien ukoll membru tal-Parlament Ewropew u issa qiegħed hawnhekk bħala Prim Ministru tal-Istat um, tas <laughs> And in some ways it always just U naħseb illi l-istorja tiegħek tirrifletti wkoll din eh, dan il-progress verament impressjonanti illi pajjiżek għadda minnu. Qed naraw illi minn perjodu ta' gwerra issa pajjiżek qiegħed hawnhekk fil-qalba tal-Unjoni Ewropea u għandkom issa l-Presidenza f'idejkom. Jien naħseb li ħadd ma seta' jimmaġna kemm kienet se tikber u tiżviluppa l kroazja Dan kien grazzi għas sakrifiċċju u rrida tajba tal-poplu Kroat, grazzi għad determinazzjoni li kellhom il-Kroazja biex jissieħbu f'din l-Unjoni ta' paċi, prosperità u uh, progress. U naħseb il matul ix-xhur li ġejjin ħajkonna bżonn li nħossu din id-determinazzjoni, din l-enerġija li intom tant intom marrufin ħabba fihom. Jiena naħseb illi issa ħajkonna l-okkarzjoni illi nerbu kwistjonijiet u nsibu soluzzjoni tal-kwistjonijiet li kienu qed jifirduna bħall immigrazzjoni ħajkonna bżonn dan is-sentiment ta' da biex naffaċċaw il-Brexit u negozjati budġetarji u anke naffaċċaw kwistjonijiet internazzjonali li huma problematiċi u għandna bżonn din l-enerġija biex ukoll biex inkun nistgħu nfasslu transizzjoni enerġetika. Jiena naħseb li dan huwa x-xogħol li għandna nagħmlu minn issa l verament kuntenta li l-Presidenza Kroata qiegħda tirrifletti dawn l-anijiet kollha fl-erba' pilastri li inti semmejt. Aħna qed naraw li fil-presidenza għandkom motto intom li għandna bżonn ta' Ewropa b'saħħitha f'din id-dinja mimlija eh, problemi u sfidi vera illi iktar perikli u l-problemi li jħassu iktar b'mod intens u naħseb illi issa wasal il-waqt illi naqilbu daqsxejn il-folja. Naħseb illi meta ikun hemm il-vjolenza, il-vjolenza tista' terġa' tintemm jekk il-diskussjonijiet jerġgħu jinfetħu. Aħna f'dawn l-affarijiet verament nistgħu nkunu b'saħħitna għandna ħafna seta fid-diplomazija minħabba li għandna rabta tajba u relazzjoni tajba ma' ħafna mill-pajjiżi f'dawn ir-reġuni. Għandna relazzjonijiet u metodi li nistgħu nafdaw fihom kellna rwol verament importanti biex naraw li r-raq jerġa' jsir pajjiż iktar stabbli u anke fil-kuntest tal-ftehim nukleari mal-Iran. Iżda issa l-Unjoni Ewropea tista' tkun u għandha tkun iktar b'saħħit anke fuq il-livell globali ħalli jkollna iktar seta' fuq il-livell kummerċjali wkoll. U nassumu iktar responsabbilta jkollna alleanza mal-Afrika wkoll illi tista' tgħin lill-ekonomiji tagħna u ta' l-Afrika aħna jkollna bosta laqat ta' tħajja għas-summit ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika u f'dan l-ispirtu aħna beħsibna nippreżentaw ukoll l-għanijiet tagħna għall kooperazzjoni tagħna mal-Afrika matul il-Presidenza tagħkom. Is-sitxur li ġejjin ħajkunu verament kruċjali għal relazzjonijiet tagħna mal-pajjiż tal-Balkani. Inti din semmejta Andrej Naħseb li l-Kroazja esperjenzat il-seta tal-perspettiva Ewropea u nafu kemm tista' tagħmel differenza u naħseb li l-Kroazja verament taf iktar minn ħaddieħor kemm tista' tkun problematika li nibdlu l-ekonomiji u s-sistemi ta' pajjiż u naħseb li l-Kroazja tista' tagħmel Eh, tajjeb ħafna billi tkompli tinvesti fir-reġjun naħseb li issa wasal il-waqt u importanti li naħtfu din l-opportunità li qabel ma jkun hemm is-summit iktar tard din is-sena f'Zagreb li jekk aħna nixtiequ li dan is-summit ħajkollu suċċess issa huwa l-waqt li nagħmlu xogħolna. Għalhekk bessibna noħorġu bil-metodoloġija ta' tkabbir minn ftit ġimgħa oħra ħalli bekk nkun nistgħu niddiskutu l-modernizzazzjoni li għandna bżonn nagħmlu iżda L-iktar ħaġa importanti hija li noffru perspettiva Ewropea lill ħbib tagħna fil-Balkani eh, tal-Punent mal-Maċedonja tat Tramuntana mal-Albanija bażi tax-xogħol li huma għamlu naħseb li issa wasal il-waqt li nofrulhom perspettiva Ewropea għal ġejjieni biex ikun jistgħu jibqgħu mixjin qudiem. It-tmexxija min-naħa tal-Kroazja tkun importanti ħafna anke fil-kuntest tan negozjati għall budget li jmiss matul il-ġimgħat li ġejjin il-Presidenza bl-għajnuna tal tal-President Michel li aħna ħankunu qegħdin naħdmu biex nippruvaw niksbu ftejjin fuq il-budget għandna bżonn ta' budget ġust, budget tajjeb iżda għandna bżonn ta' budget modern. Issa seba snin li ġejjin ħajkunu differenti minn dawk li għadna kemm temmejna, u allura huwa importanti ħafna li l-modernizzazzjoni ħajkun qed mill-għanijiet ewlenin u l-istati membri hekk qegħdin jitolbu min-naħa tal-Unjoni Ewropea, qegħdin jitolbu biex inkunu iktar viżibbli, biex inkunu iktar attivi. Jiġifieri għal dawn l-anijiet kol għandna bżonn ta' budget deċenti u iktar modern. Signori deputati, Is-sitt xhur tal-Presidenza Kroata se jkunu kruċjali sabiex niżguraw li jkun hemm tranzizzjoni ekoloġika u klimatika. Ma naħsibx hemm għalfejn noqogħdu ngħidu li din hija emerġenza, issa jridu ngħaddu mill-paroli għal fatti u natwaw il-ftehim ekoloġiku għall-Ewropa. Fit-tmim dan id-dibattitu l-kulleġġ ser jiddiskuti l pjan ta' investiment tal-ftehim ekoloġiku u l-mekkaniżmu għal din it-tranzizzjoni ġusta. Grazzi għal dan il-mekkaniżmu l ġdid aħna se nagħtu priorità għal dawk is-setturi u reġjuni li l-aktar li se jkollhom jitħabtu ma' dawn il-bidliet u l-aktar li se jkollhom eh, bidla. Naf li din hija xi ħaġa importanti għall Kroazja u għal ħafna oħrajn. La darba din il-proposta tiġi adottata mill-kulleġġ, il-Viċi President Timmermans u il-Viċi President Tombrovskis ser jiġu fil-plenarja sabiex jippreżentawlkom id-dettalji. Nista' nżomm ukoll fuq il-Presidenza Kroata sabiex tmexxi dan il-fajl il qudiem fil-ġimgħa u xhur li ġejjin. Sinjuri, fl-aħħar nixtieq nikkonkludi bil-kliem ta' awtriċi Kroata li kienet l-ewwel ġurnalista professjonali li qalet li fejn hemm laqda hemm il-libertà. U din dejjem kienet is-sitwazzjoni fl-Ewropa fejn hemm laqda. U, dak li huwa speċjali dwar l-Ewropa huwa li din hija għaqda volontarja fejn hemm laqda hemm il-libertà u hemm is-saħħa. Jiena konvinta li l-Presidenza Kroata se tkun presidenza ta' għaqda, presidenza ta' li tagħti saħħa lill-Ewropa u presidenza illi se twassal sabiex tmexxi l-qudiem l-istituzzjonijiet tagħna għall-Ewropa iktar f'saħħitha f'dinja eh, diffiċli. Grazzi tassew, Sinjura President tal-Kommissjoni, naddu issa bil rappreżentanti tal-gruppi politiċi nibdew bil-Partit Popolari Ewropew, is-Sur Manfred Weber. Nilqawk mana, eh, Sur Plenkovic, nilqaw mana l-Kroazja ħad gost nisma anke id-diskors ta' Sinjura von der Leyen, l-istorja ta'kom, l-istorja tijak, eh, Sur Plenkovic, naħseb li hija eh, motivazzjoni kbira għal membri f'din il-Kamra. U nixtieq inżid ukoll li għandna viċi President Kroata li wkoll għandha storja simili li kienet membru tal-Parlament Ewropew u issa qiegħda f'dan ir-rwol daqshekk importanti. Dan ukoll juri kemm il-Presidenza Kroata hija ta' sinifikat importanti għalina anke f'dan il-Parlament Ewropew. Il-Presidenza Kroata hija bidu tajjeb għal dan id-deċenju l-ġdid għaliex il-Kroazja hija l-aktar membru ġdid tal unjoni Ewropea. L-ewwel qabel kollox il-Kroati wrew illi li tkun membru huwa fl-interess tal-pajjiż u dak li jurejtu f'dawn l-aħħar snin bħala membru tal-Unjoni Ewropea wara l-2013 ħriġtu minn riċessjoni eh, kbira u zittu l-ambizzjoni għall esportazzjoni lejn l-Unjoni Ewropea u kważi 3000 SMI Kroat issa qed jibbenefika mill-pjan ġdid ta' investiment Ewropew. Dawn huma għalhekk ftit eżempji ta' din l-istorja ta' suċċess u għalhekk qed nieħdu gost li qed naraw kroazja fl-istat li tinsab fiha il-Kroazja għandha għandha izbuħija tal-Ewropa għandek Zagreb l-arkitettura f'Dubrovnik għalhekk il-Kroazja tirrifletti l kultura Ewropea u anke dak li qal eh, il-Ministru fil-diskors tiegħu l-aktar ħaġa importanti hija il-Kroazja hija huwa pajjiż indipendenti mhux parti minn imperu, hija parti minn familja li hija rispettata fuq eh, livell eku fuq livell Ewropew. Din l-ambizzjoni wkoll tidher anke fil-programm tagħkom. Ewropa li tagħti tweġiba għall isfidi tal-lum il-ġurnata, dan huwa l-motto tagħkom u fil-taqlib tal-lum il-ġurnata manna l-ebda stat membru li kapaċi laħaq waħdu il-programm ta' Kroazja juri il-trasport e konnettività tibdir fil-klima it-kabbir eh, ir-revelenza globali ir-relevanza globali il revoluzjoni digitali u s-sigurtà ċittadini tagħna. Is-soluzzjoni għadha qudiemna li hija l li semmit ukoll mill-Kummissarju mill-President tal-Kummissjoni laqda għalina tfisser illi ma jkunx hemm ċittadini tal-ewwel u t-tieni klassi fl-Unjoni Ewropea. U għalhekk jekk il-Kroazja trid tissieħeb fiż-żona Schengen jekk ridu tkunu membru taż-żona Ewro mela għandhom l-appoġġ sħiħ tagħna tal-PPE. Laqda tfisser li nagħtu perspettiva Ewropea l balkana tal-Punent ħafna drabi stemma wkoll li aħna konxi tal-fatt li deċiżjoni tal-Kunsill kienet waħda li ma ħarsitx lejn il-futur li ma jibdewx il-diskussjonijiet ta' adeżjoni ma' Albanija u Maċedonija ta' fuq, jiena bħala parti mill-PPE kbur li aħna qed nappoġġjaw dawn id-diskussjonijiet aħna lesti li nitkellmu il-kollegi tal-Renew rridu jitkellmu mal-kollegi Olandiżi u Franċiżi u anke aħna rridu jitkellmu mad-Daniżi sabiex nippermettu illi Kroazja tassew tkun membru sħiħ ta' l-Unjoni Ewropea fuq kull livell. Għalina dan ifisser li kulħadd jaħdem ma' kulħadd. F'dawn l-aħħar 15 rajna l-żviluppi fil-vant nofsani, U eh, kien eh, konna situazzjoni ta' eskalazzjoni militari f'dawn l-aħħar ġranet, kellna eh, ħafna twissijiet, imma aħna rridu nitkellmu b'vuċi għolja aktar minnhom jekk nuru laqda ta' bejnietna. U dawn huma twissija li aħna rridu insaħħu l kapaċità tal-Unjoni Ewropea li nkomplu mexxin il qudiem bħala pilastru militari għall-Unjoni Ewropea u anke fil-qasam tal-affarijiet barranin, fi kwistjonijiet ta' unanimità, rridu insibu deċiżjonijiet ta' maġġoranza biex il-vuċi Ewropea titla' fuq livell globali. Laqda li tfisser għal li fil, anke fil-kontesta Brexit, il-klab tagħna r regoli tagħna inti semmejt il-partiti xettiċi u ħadd ma jrid li kastiga l-ħbib tagħna tal-Unit għalkemm uħud jaħsbu hekk, imma rridu nagħmlu ċara li jekk int m'intix membru tal-Unjoni Ewropea mela se titlef il-vantaġġi li tkun membru ta' dan il-klab, jekk dan ma nagħmluh ċar, mela se jkollna problema biex nikkonvinċu l-ċittadini tagħna li huwa ta' benefiċċju li nibqgħu fl-Unjoni Ewropea din hija sfida kbira qudiemna eh, u rridu però rridu nkunu ċari u fuq l-MFF il-budget għandu iwasal riżultati. Issa, jekk ikollna protezzjoni tal-frontieri f'saħħitha, mela l-Unjoni Ewropea tkun iktar sigura jekk ninvestu f'riċerka u innovazzjoni, mela eh, dan jibbenefika minnu l-Ewropej kollha, mela janiqfu fu nitkellmu fuq il-kontributuri netti u prinċipali, ejja nitkellmu fuq x'inhuma huma l-irwol li għandna qudiemna li dawn ifissru wkoll li rridu aktar investiment għall-Unjoni Ewropea. Issa wasal il-waqt illi illi pajjiż żgħir u ġdid juri tmexxija u mhux dawk antiki u kbar biss. Jatuna eżempju biex u tista' nserħilkom moħħkom li dejjem tistgħu fuq il-PPE u eh, nadtilkom ukoll messaġġ bil-Kroat. Grazzi, tassewna ti issa il-mikrofonu l-Sinjura Garcia Perez. Grazzi, Sur Plenkovic, eh, u ta' pjaċir tagħna li nerġgħu natuk eh, merħba fil-Parlament Ewropew u nittamaw li l-esperjenza li intikellek f'din il-Kamra tikkontribwixxi għas suċċess tal-Presidenza Kroata. Nafu li għaddejjin minn żmien diffiċli u mimli sfidi wara l-ħafna avvenimenti li rajna riċentement fil-vant nofsani, aħna naħsbu li ħaġa pożittiva li inti ħadd impenn favur li nsaħħu il-multilateralizmu u inti għandek intenzjoni wkoll li taħdem il-qrib ma' rappreżentant qoli biex bekk l-Unjoni Ewropea fuq il-Park Internazzjonali titkellem bleħen wieħed. Barra minn hekk, nappoġġaw ukoll l-impenn li ħadd inti sabiex il-negozjati għall sħobija tal-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq jitkomplew dwar il-prioritajiet tal-programm tiegħek. Titlu minnhom huwa Ewropa li tipproteġi. Taħt dan it-titlu aħna xtaqna approċċ iżjed wiesa illi rikonoxxi li l-immigrazzjoni jew koll opportunità biex naffaċċaw l-isfida demografika u l-isfida tal-istat ta' benessiri. Iva, Sur Plenkovic, għanna bżon Ewropa li tipproteġi, ma dinna tfisser ukoll Ewropa li tipproteġi l-solidarjetà u l-istat ta' dritt. Ewropa li tipproteġi trid ħares b'umanità wkoll lejn l-integrazzjoni tal-immigranti fis-soċjetajiet tagħna. Ewropa li tipproteġi tfisser ukoll li nipproteġu ċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea kontra l-esklużjoni, il-qat jew inkella diskriminazzjoni minħabba fraġunijiet ta' sess. Għalhekk nixtieq eh, illi inti tkun iżjed ambizzjuż biex noħolqu Ewropa iżjed soċjali li tant għandna bżonn. Ejja ngħidu l-affarijiet kif huma dak li qed isir bħalissa mhux biżejjed biex naffaċċaw pereżempju il-vjolenza tal-ġeneru jew inkella l-faqar fost it-tfal. Veru li hemm bżonn l-kompetittività u l-produttività kif ukoll it-talim matul il-ħajja. Però għandna bżonn pjan ta' azzjoni konkret biex il-pilastru soċjali Ewropew u drittijiet soċjali jiġu implementati. U għalhekk id-dispjaċini illi fil-programm tiegħek memx msemmi il-paga minima, l-garanzija tfal jew inkella pjan biex niġġieldu kontra il-faqar. Nittamaw illi bil-kooperazzjoni tagħna dawn il-suġġetti kollha jiġi inklużi fil-programm tiegħek. Dwar l-Unjoni Monetarja, Naħsbu li l-fatt li memx eh, ma jissemmix eh, assikurazzjoni kontra l-qat hija xi ħaġa mhux aċċettabbli. Dan huwa element essenzjali biex nipproteġu l ċittadini fi żminijiet ta' kriżi. Ejja nitalmu mill aħar kriżijiet li laqtuna. Il-impenn tiegħek fuq l-impenn li ħadd inti biex jintlaħa MFF ġdid, dik hija ħaġa tajba waħna nappoġġaw imma ħankun ċara. Aħna nixtiequ li l-presidenza tiegħek tagħmel proposta illi ma tkun xejn inqas mill-proposta li jagħmel il-Parlament Ewropew. Kemm il-darbedni aħna ma nistgħux nagħmlu iżjed binqas. Aħna nixtiequ inwettqu l-anijiet tal-aġenda ambizzjuża tagħna u biex dan isir hemm bżonn approċċ triangolari. Hemm bżonn illi ikun hemm proposta biex eh, jitresqu iżjed riżorsi propji u hemm bżonn ukoll riforma tar regoli fiskali. Għal dan tal-aħħar aħna nemnu illi hemm bżonn golden rule ġdida fil-patt ta' stabilità u tkabbir biex nistimulaw il-tkabbir sostenibli fl-istati membri. Ma nistawx niddisappuntaw li ċittadini Ewropej bil-wedijiet firħa tagħna il-proġetti pal per eżempju European Green Deal jirrikjedu finanzjament adattat. U għalek, mux tanqot naħbi minnek, il-grupp tijaj kien dispieċut jara illi memx bisejet investiment fil-sviluppi sostenibli u laqas fil-Just Transition Fund. Dan ifisser li il-presidenza tijak ħattin jora l-impenni li ħadet il-Kommissjoni biex tinkludi l-SDGs fis-semestru Ewropew. Imma għadu mux tartwis, Sur Plenkovic. L-SND tama illi il-presidenza tiegħek turi l-istess ambizzjoni daqs mantwera fil-programm ta' ħidma tal-Kummissjoni u l-istess livell ta' ambizzjoni wkoll ta' dan il-Parlament dim l-isfidi li għandna dimna. Jekk tixtieq rida tajba tista' serraħ fuq il-grupp tagħna biex aħna naħdmu għal bidla ekoloġika, soċjali u ekonomika li tant għandha bżonn l-Ewropa. Grazzi. Per il gruppo Renew Europe, Presidente Grazzi, fisem Renew, is-Sur Cholos. Grazzi tassew, Prim Ministru Plenkovic. Din se tkun l-ewwel Presidenza tal-Kroazja tal kunsill minn meta s fl-Unjoni Ewropea fl-2013. Dan huwa mument li għandkom tkunu gburin bih. Iżda jas ta' sfida kollha għal pajjiżkom. Ġibt miegħek ħafna enerġija u approċċ ġdid għal din il-Presidenza. Inti qed tgħid li tkun fil-tidu tisibu fiż-żona Schengen u anke fiż-żona Ewro u naħseb li kwalunkwe pajjiż li għandu rrida li jintegra fiż-żona Schengen u li jkollu l-istess munita għandu jkollu l-possibilità li jagħmel dan na darba jintlaħqu l-kriterju kollha. Il-pjarità tagħna mhix biss li niżguraw li l-Ewropa tiġġedded biex taħdem ma' ċittadini tagħna, jgħidu niżguraw li l-Ewropa tkun organizzazzjoni li tiġbed lejha membri ġodda. U il-konferenza tal futur tal-Ewropa se jkollha rwol kruċjali li ser twassal anke għal perspettiva ġdida għal Renew Europe, għal partit tagħna. Fituċċjuż li fi xhur li ġejjin se nibgħatu messaġġ pożittiv il-Balkani tal punent u s summit ta' Zagreb għandu jkollu rwol importanti ħafna u għandu jkun il-post fejn inwaslu dan il-messaġġ. Il-kriżi tal-immigrazzjoni tal-2015 u l-2016 ħallit impatt fuq ħafna mill-pajjiżi tagħna. Rajna li s-sistemi ta' migrazzjoni tal-ażil mhumiex xierqa u hemm bżonn għalhekk li nimxu l-affarijiet il qudiem Illum il-grupp tiegħi se jniedi pjan bidejja ġodda sabiex insolvu l-problema u napproċċaw aħjar fil-dawn il 10 snin li ġejjin. Mbilaj maqdu nistennew tasal il-kriżi li jmiss. U nittama Eh, Sur Prim Ministru li jintom tkunu ispirati mill-idea tagħna. Prim Ministru Nalfisser taqbel miħaj li l-emigrazzjoni u l-isfidi ta' demografija hemm bżonn jiġu rikonoxxuti u li tittieħed azzjoni dwarhom. Jiena kontent li tisemmejt dan fil-projetti ta' prezidenza tagħkom. Fuq l-MFF il-Presidenza Kroata se tkun kruċjali fil-proċess li se jwassal għall odazzjoni tal-MFF u anke il-pakket dwar ir-riżorsi. Nittama li qed tisma' il-messaġġ tal-Parlament għal budget f'saħħtu u li jkollna approċċ ġdid dwar ir-riżorsi propri għandna bżonn budget f'saħħtu li jilħaq il-prijoritajiet politiċi tagħna. Apparti minn hekk nixtieq nirringrazzjak u lil Jean-Michel fuq il-ħidma tagħkom dwar il-Libja u s-sitwazzjoni fl-Iran u l-Iraq. Irridu noqogħdu attenti u nikkontribwixxu għal sabiex eh, naħu tensjoni għandna bżonn ta' vuċi Ewropea f'saħħita u li nerfaw responsabiltajiet tagħna fejn hemm bżonn iżda l-rwol tagħna huwa ċar dan il-qasam. Laqda importanti ħafna jekk irridu immexxu l-futur tagħna il qudiem U nawguralek għall presidenza tiegħek, Sur Prim Ministru, u jekk tindirizza kapaċi tindirizza dawn l-isfidi fina għandek is-sib imsiħab importanti. Issa tas naddu għal kellim li mis eh, sinjura Ska Keller. Jiena kuntenta li Kroazja qed fedeja l-ewwel Presidenza u nagħguralkom ħafna suċċess u anke ehm, riżultati pożittivi. Din il prezidenza qed tasal fi mument kruċjali meta beda l parlament il-ġdid u l-Kummissjoni l-ġdida se jidħlu fil-mandat seħ tagħhom fil-leġislatura tagħhom u naraw illi u il-wedi li għamilna fil-kampanja elettorali u naraw dawn jisiru realtà. Għanna u koll kriżi tal-klima li tħalli impatt fuq kulħadd hemm bżonn azzjoni immedjata fuq livell Ewropew u anke fl-livell nazzjonali. Il-Kummissjoni Ewropea diġà għamlet ċi weddiet f'dan ir-rigward li aħna nfaħruhom Iżda apparti minn hekk għandna bżonn għajnuna tal-Istati membri u hemm ħafna minnhom li qegħdin iwaqfu il-progress ambjentali. Diġà għamlu dan fil-passat u dan hemm bżonn jinbidel. Hemm bżonn ta' Ewropa li timbotta l-affarijiet il qudiem Dak għandu x'aqsam mal-azzjoni klimatika, din ovvjament hija responsabilta kbira għalikom sabiex nilħuq dan l-irwol ninkoraġixxu lilkom il-gvern tagħkom sabiex timplementaw il-tranzizjoni ekoloġika f'saħħetha f'pajjiżkom qasam ieħor fejn nixtiequ li tittieħed iktar azzjoni hija hija l-istat ta' dritt u eh, drittijiet tal-bniedem. Hemm bżonn ta' iktar pressjoni mill-gvernijiet sabiex l-istati membri jerġgħu lura fit-triq eh, it-tajba jiġifieri l Is-sat ta' dritt, drittijiet fundamentali tal-bniedem huma pilastri kruċjali tal-Unjoni Ewropea u qatt m'għandhom jiddajfu u dan għandu japplika l istati membri kollha. U hawnhekk Prim Ministru jiena imħasba fuq ir-rapporti dwar Pulizija Kroata fuq eh, l-imġat jimxu mal liġi internazzjonali u kif jitrattaw ir-rifuġġjati u l-immigranti. Hemm ukoll rapporti ta' vjolenza sistematika u abbuż bħal eh, li jagħmlu ħsara fuq il-proprjetà, isawtu u jużu armi tan-nar. Dawn l-abbużi semmew ukoll minn NGOs u ġew rapportati fl-istampa. Iżda l gvern Kroat ma' xejn biex iwaqqaf u lanqas biex jinvestiga dawn ir-rapporti. Prim Ministru din mhijiex xi ħaġa aċċettabbli fl-ebda stat membru u fl-ebda pajjiż imkien id-drittijiet tar-refuġjati huma drittijiet tal-bniedem u nħeġġek sabiex tiżgura li tara li dawn id-drittijiet qed jiġu rispettati. Il-frontieri Kroati huma frontieri Ewropej u dak li jseħħ hemmhekk huwa responsabilità tagħna lkoll għalhekk aħna mhux se nagħlqu għajnejna quddiem dan kollu. Il-Kroazja huwa pajjiż sabiħ ħafna u l-iżgħar membru tal-familja tagħna. Din il-Presidenza hija opportunità għalikom għall-Gvern tagħkom biex turu l-bqija tal-Ewropa x'inhi l-viżjoni tagħkom għall-futur komuni tagħna. Iżda l-Presidenza serturi l-Kroazja u l-lezzjoni li qed tieħu fuq il-tibdil fil-klima u d tal-bniedem u ġustizzja klimatika. Aħna rridu taħdem magħna sabiex ikollna ugwaljanza soċjali u stat ta' dritt u li nindrizzaw kwalunkwe ksur ta' drittijiet fundamentali jsiru minn min isiru. Grazzi tassew l-Onorevoli Bay. Fissem ID. Grazzi tassew, President, Prim Ministru. Prim Ministru Plenkovic, diskussjoni tara tal-lum tkompli mal ma dak li diskutejna f'Zagreb meta l-għajtu anke l-konferenz tal-Presidenti fil-bidu ta' Deċembru. Il-prioritajiet tal-Presidenza se prezentajtuhom u eh, semmejtu l-element ta' riskju wkoll li jista' jkun nibqgħu għaddejjin niġru biex imnamra fa' fejn sejrin. Tkellimt ukoll dwar l-adeżjoni tal-Maċedonja ta' fuq u tal-Albanija mentri nafu li dawn il-pajjiżi huma alleati tagħna u ħbieb tagħna. Huma pajjiżi li rridu naħdmu magħhom. Hemm ħafna korruzzjoni u anke ħafna pressjoni eh, Iżlamika u President Macron ressaq veto Min-naħa ta' Franza issa il-President Macron qed jgħid illi huwa lest illi jilqa lill-Albanija Maċedonja ta' fuq probabbli pajjiżi oħra wkoll u minn 27 nispiċċaw 29 jew 31. Dan mhux se jsaħħaħ l-Ewropa, anzi se jdajjef l-Ewropa. Inti semmejt ukoll l-MFF. fi ftit żmien se nkunu qed nitilfu 10% tal-popolazzjoni tagħna minħabba Brexit. Dan se jfisser illi Rrid ikollna kooperazzjoni fuq livell kontinentali u mhux noqogħdu neħlu fil-budget ma rridux nispiċċaw sitwazzjoni fejn kollox jitmexxa minn Brussell. Meta nitkellmu dwar anke ir-riżorsi propri, dan huwa l-ewwel pass biex nersqu lejn tassazzjoni Ewropea. Dan huma aħbarijiet ħżiena għal dawk li eh, jispiċċaw dejjem iħallsu iktar u jieħdu inqas lura. Din għandha tkun però diskussjoni reali fuq il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea iżda wis nibża li din hija xi ħaġa li qed tipprova qed jippruvaw jisfruttaw biex ikun hemm iktar un naddu għal iktar unanimità. U minn unanimità ngħaddu għal maġġoranza kwalifikata u l-Unjoni għadha lanqas tista' tipproteġġi ruha l-frontieri tagħha, u ma tistax tipproteġġi ruha minn settat finanzjarji oħra kbar. Kull met nagħmlu bħalissa huwa illi nippruvaw naqmu l-ħaddieħor fuq eh, drittijiet fundamentali. Dan ovvjament mhuwiex aċċettabbli. Eh, Brexit hija sfida kbira l prim Ministru Johnson se jkompli jiddefendi drittijiet tar-Renju Unit. Ma nistax naċċettaw sitwazzjoni fejn ir-Renju Unit jispiċċa post fejn jidħlu kwalunkwe tip ta' prodotti. Ovvjament idun nirrispettawhom huma alleat tagħna huma ġar tagħna, imma rridu niddefendu l-interessi tagħna stess. Irridu nkunu kapaċi niżguraw li tassew ikollna protezzjoni finanzjarja kif jeħtieġu ċittadini tagħna. Grazzi l-Onorevoli Tomasic fisem li sijar. Republika Hrvatska. Grazzi. Wara li jenna sitt snin u nofs membri tal-Unjoni Ewropea, issa il-Kroazja għanda il-presidenza tal-Kunsill għall-ewwel darba. Meta s-seħibna fl-Unjoni Ewropea, kien ċari li aħna f'ħafna aspetti konna għadna mhux ippreparati bizzejiet u Il-vjaġġ biex aħna insiru pajjiż demokratiku b'saħħtu b'istat ta' dritt bi prinċipji demokratiċi. Eh, dak kien vjaġġ li kien għadu mhux mitmum. U għalhekk dawn is-sitt snin u nofs kienu ta' sfida l-Kroazja u anke l-Unjoni Ewropea. Kien hemm il-kriżi migratorja illi ikkontribwixxiet ħafna għal ċertu taqlib soċjali illi eh, kompla jitarra anke minħabba l-kriżi ekonomika. Issa hemm diskrepanzi kbar bejn l-Istati membri, il-mappa politika tal-Unjoni Ewropea qed tinbidel u bil-Brexit rajna li jekk nibqgħu ninjoraw il-problemi anka il-mappa territorjali tagħna tista' tinbidel. Il-fatt huwa illi stati membri żgħar għandhom inqas ċans illi ipoġġu l-prioritajiet tagħhom fuq l-aġenda. Madankollu, matul l-istorja tagħha, il-Kroazja kemm il-darba wriet li kienet lesta illi terfa responsabilità tagħha fi żminijiet diffiċli. Jiena issa Nittama li il-gvern tal-Kroazja ma, jużax din il-presidenza sempliċement biex joqgħod jidher sabiħ, ma nittama li jagħmel verament eh, riformi mill-qiegħ biex jaġġorna il-politiki Ewropej u jiżgura li jkun hemm biżjed integrazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Il-Kroazja spiss l-inji gwida ta' pajjiżi oħra u Spiss tinjora l-fatt li irritu kolla politika li janfusa, però issa għandha l-opportunità li turi l-ambizzjoni tagħha, l-viżjoni tagħha u turi kemm il lesta illi tmexxi f'ċertu oqsma nittama li l-Gvern tal-Kroazja jieħu din l-opportunità. Sur Prim Ministru, nixtieq lilek li l-kabinett tiegħek u l-tim kollu tal-Presidenza kull suċċess fis-semestru li mis. Grazzi ħafna issa fis il-gwe Sur Devan. Grazzi ħafna, President, naħseb illi issa fl-okkażjoni ta' sena ġdida u issa li smajt kol prioritajiet tal-Presidenza Kroata u l-konflitta bejn l-Istati Uniti u l-Iranina naħseb li huwa tajjeb illi aħna qed nerġgħu nagħtu iktar seta biex inkunu nistgħu ninsistu fuq il-ftehim nukleari minħabba li dan kien waħda mill-ikbar kisbiet ta' dan l-aħħar eh, ftit snin aħna rajna li kien hemm ukoll eskalazzjoni fir-reġjun tal-Golf u li issa qiegħed E, iwassalna iktar qrib ta' kriżi kbira e, armata u gwerra u naħseb li aħna rridu nippruvaw nipprevjenu gwerra bħal di u naħseb illi anke permezz ta' drittijiet tal-bniedem naħseb illi l-iktar ħaġa importanti għandha Eh, tirrenja ġifieri liġi internazzjonali naħseb li l-bażi militari ma tix tintuża bħala target għal drones jiena naħseb li s-soldati għandhom joħorġu minn hemmhekk is-sena 2020 ħad tkun verament sena importanti inti disemmejt ir-rivoluzzjoni diġitali, il-bidla tal-klima u naħseb li issa qegħdin ninsabu quddiem l-ikbar kriżi Eh, u sfidi eh, importanti mill-rivoluzzjoni industrijali u naħseb illi t drittijiet soċjali u l mezzi finanzjarji huma verament importanti ġifieri ejja nitkellmu fuq qafas multjanwali finanzjarju u naħseb illi rridu nitkellmu iktar fuq hekk biex nofru bażi tajba għal-politika, it-tnaqqis tal-politika ta' koeżjoni biex ninvestu aktar flus għal-militarizzazzjoni tal-Ewropa, naħseb li dan huwa pass baljat min jixtieq li l-Ewropa tibqa' tikber b'mod maqut, aħna rridu wkoll naraw li ninvestu aktar fil-koeżjoni fl-Ewropa u parti minn hekk. Eh, L-Unjoni Ewropea hemm bżonn li tirrispetta wkoll drittijiet tal-bniedem fuq il-frontieri. Naraw li hemm ħafna ksur ta' drittijiet tal-bniedem kemm fuq il-frontieri esterni u anke fuq il-frontieri tal-Kroazja. Naħseb illi issa matul is siċċur li ġejjin ħajkolkom l-obbligu illi taraw li dawk li għandhom bżonn jingħataw l-azil jingħataw ikun hemm din ir-riforma li ilha mistennija tal-politika tal-azil tal-immigrazzjoni. Onorevole Grazzi fissem membri mhux affiljati l-Onorevoli Kola Kuzic. Grazzi, Sur President. Kollegi, l-Unjoni Ewropea edha taffaċċa situazzjoni ekonomika problematika. Il-qafas finanzjarju multijanwali ippermetta l stati membri żgħar bħal Kroazja biex jagħmlu tajjeb għat-telf ekonomiku. Fil-settur tal-bidja, intilfu 4.5 biljun euro minn mindu s-sehibna fl-Unjoni Ewropea u bekk il-Kroazja forsi tista' tikseb ċertu kumpens mill-fondi Ewropej. Hemm il-probabilità li tikseb 1.7 miljun euro. Issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn ir-Renju Unit ħajitlaq dal-waqt Issa, ir-Renju Unit matul dawn l-aħħar snin ħallas 69 biljun euro iżjed minn dak li ħa mill-budget Ewropew. Imbagħad hemm ukoll il-kwistjoni ta' twessih, ġifieri eh, forsi ħajsieħbu pajjiżi oħra li wkoll ħajkollhom bżonn għajnuna finanzjarja, ġifieri rridu naħsbu daqsxejn f'metodi ġdid ta' finanzjament u kif eh, inżidu daqsxejn il-budget. Gruppi e president Grazzi ħafna. Il-President Plenkovic jixtieq jintervjeni fil-qosor. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi, l-għalet nishtiq nirringrazzja l-mexxejja kollha tal-gruppi politiċi tal-Parlament, grazzi ta' reazzjonijiet ta'kom għal-prezentazzjoni tal-programm Kroata. mel ħan nisaq żewġ punti fuq dak li jettu intom. L-ewwel qed jiena ħerqan ħafna li naħdem f'sinerġija miegħek eh, Ursula mal-Kummissjoni fl-ewwel xhur aħna ser eh, najnuk kif nistgħu biex natu palata lil leġislazzjoni li hemm proposta. U inti semmejt immigrazzjoni u aħna ħerqanin li nistennew issa proposti ġodda dwar il-pakket ta' Dublin. Naħseb li sar il-moment li verament noħolqu bilanċ bejn responsabilta u solidarjetà u b'mod daqsxejn iżjed modern. Dwar il-kwistjoni ta' Schengen Eh, iva, l-Kroazja għandha x'taqsam ħafna dwar dan għalkemm ma semmejtix fil-bidu, veru, il-gvern tiegħi għandu żewġ għanijiet prinċipali l-ewwel nett li nissieħbu fiż-żona Schengen u jiena nirringrazzja l-Kummissjoni ta' Juncker tal-li tal-approvazzjoni tiegħu għal kondizzjonijiet tekniċi U grazzi anka tal-inkoraġġiment ta' Sinjura eh, von der Leyen, ġifieri aħna wara l-Presidenza ħankomplu naħdmu fuq dak lan. Imbagħad dwar il-kwistjoni tal-euro, aħna qed naħdmu biex inwettqu l-pjantazzjoni tal-mekanizmu ta' skambju tnejn. Il-pjantana wara dan jintemm sal-aħħar tal-presidenza tagħna mbagħad titieħed deċiżjoni fil-Eurogroup. Dwar l-aspetti umanitarji u l-pilastru soċjali li semmiti Sinjura Garcia, Naħseb illi jekk taqraw sew il-programm tal-presidenza tagħna, ħataraw ħafna affarijiet fuq l-inklużjoni soċjali, ħataraw ħafna affarijiet fuq l-ukwaljanza u fuq il-ġlida kontra d-diskriminazzjoni, din hija parti integrali mill-programm tagħna. U meta nitkellmu fuq l-integrazzjoni u l-protezzjoni tal fruntiera tal-Kroazja, nista' ngħidlek fl-2015 l-2016 il-kriżi migratorja kienet nistanajt wara il-waqa ta' Berlin l-iżjed avveniment importanti illi eh, kellu konsegwenzi mhux biss fuq id-dibattitu politiku fl-istituzzjonijiet Ewropej manka fuq il-politiki nazzjonali f'kull stat membru tagħna. Jiġifieri s-soluzzjoni hija illi insaħħu il-frontiera esterna tal-Unjoni Ewropea. Irid ikollna eh, sensiela ta' strumenti komplessivi, irid ikollna